Fine, I think we can start. Tajjeb, naħseb nistaw nibdew. Item is the uh, adoption of the agenda. L-ewwel punt nadottaw l-agenda. Yes, uh, Ms. Luning is asking for... Signora Luning, tixti tamil intervent? Merci, Monsieur le Président. Iva, grazie, President. Et, nara li fuq l-agenda l-għada għanna votazzjoni dwar il-rapport tal-governanza ekonomika fil-qafas eh, ta' stabilita ta' l-Unjoni. Lan ta' rapport huwa li natu rakkomandazzjonijiet l kummissjoni eh, biex kunem hemm emendi fit-test tagħha. Jiġifieri se nippreżentaw id-dokument Anzi, id-dokument ġi prezentat l-inna u l-abbozz ta' test ġi proposti ġimma l-oħra. Għanna rapporter, għonek li wkoll ġi maħtur, għanna xsen kunu għedin eżattament namlu. Nasab li basikament tan l-eżerċizzju maċċandu għan. Basikament issa l-affarijiet diġa eh, bdew, għallura eh, il-Parlament se jiddiskuti dawn ir-rakkomandazzjonijiet sal-aħħar ta' Ottubru, rakkomandazzjoni se għaddu l-Kummissjoni meta il test diġà ovvjament ġim fassar. U allura qed nipproponi li sempliċement aħna nirtiraw dan l-abbozz ta' test mill-aġenda. Bażikament issa l-affarijiet eh, issa imbdew. U il rapporter naħseb eh, irid jikkonċentra fuq il-studju u jressa il-proposti tagħna. Grazzi. Filip? Uh, Tajjeb Filip? Mr. Chair. Sir President, nishtiq najt li nifem il-komment ta' sinjura Luleng jina stess għamiltom xi xhur ilu jina uh, saqsejt jekk għatfadal qan illi konna rapport wara illi konna l-proposti minna tal kummissjoni iżda minkejja kajja dana kollu dak iż-żmien deċidejna li nkomplu. Allora dak iż-żmien kien iż-żmien f'waqtu li nifu Issa, aħna ovvjament dedikejna ħafna xogħol għal dana kollu naħseb issa għanna rapport li huwa b'saħħtu u għandu potenzjal ukoll li tejjeb il-proposti tal-Kummissjoni u allura jina ngħid ejjew naqdu neħelsu din il-biċċa ta' xogħol issa ġveri nivvotaw għada, nivvotaw fil-plenarja, forsi jider li l-affertu ma tartwis u sa' ċertu punt ekku iżda minnaħa l-oħra. Bazzikament hawnhekk qegħdin nuru id-direzzjoni tal-Parlament fejn isejra, ġifieri timxi l qudiem bit-test leġislattiv fih nifsu. Allura ngħid ejja ma nagħtuhiex wisq attenzjoni, ejja nivvotaw fuqha l biqada nivvotaw fil-plenarja u bekk nkun nistgħu nimxu. Uh, Mrs. Lulling is asking the floor again. Signora Lulling tixtieq teġu tagħmel intervent. Sir President, meta aħna ddiskutejna l-emendi għal dan ir-rapport ġimgħa l-oħra, aħna smajna illi ikun hemm emendi ta' kompromess Jiena irti kolli iż-żmien biex inħares lejn dawn l-emendi, ma kellix għat il-ħin biex nagħmel hekk, kif se nivvota fuq dawn l-emendi għada jekk għadni ma nafx huma. U ma nafx sibx li dan huwa l-mod kif aħna għandna naħdmu. Kollegi, tafu, illi jina domt 25 sena f'Parlament Nazzjonali, qatt ma konna situazzjoni simili, u rekomendazzjoni il-gvern eh, meta il-gvern diġa ressa il eh, rekomendazzjoni tiegħu. Grazzi signor Luling qed nifhem Iva eh, nifmu dan din l-iskeda li ta' li sa' ċertu punt qed naraw ċertu dupjar. Iżda din inna nafu din il-ħaġa. U allura it-task force tal-President Von Rompuy u kol edin jittrattaw uh, kwistjoni simli fil-proposti tagħhom u ftemu illi f'dawk il-partijiet fejn għandna pjar mal-proposti, il-konklużjoni tal-ġejjini se jagħtu linji gwida qed nikkwota hawnhekk għal qafas legali. Aktar minn hekk, mux il kwistjonijiet kolla jkolli najt illi għanna fil-labbozz fejol għanna eh, dawn is-sit proposti. Ġifiri, mux kolla man l-istess, Umbat, l-ħarnet, nifem u kol li fejo innifsu fil- qed jippjana wkoll emenda orali fir-rapport tiegħu biex jiċċara s-sitwazzjoni. Inti qed illi ma kontx involut iżda r-rapporters shadow mill-gruppi kollha kienu. U allura f'dak il-każ naraw. Ma nafx x'inhi reazzjoni tiegħek iżda iva dan l-irdupjar parzjali mhuwiex irdupjar eh, sħiħ dak dak li xaqsam l-iskeda. Si tal il-ka, eh, allora jifu ferra. Jek ekku għal-kas, naħseb il-rapporter u rapport tijaw eh, għandu bżon ċertu posponiment biex bekk ikollu żmien biex jagħmel il-tibdiliet meħtieġa. Ovvjament, dawn affarijiet li għandhom tifsira. U għalek forsi intoħ ġimatejn biex eh, ovvjament ma noqgħodux ovvjament inħabtu fuq bibin diġa miftuħa. Ma naħsibx li dan huwa eh, ma naħsibx li aħna bħala parlament li nidnu ruħna daqshekk serjetà għandna nimxu b'dan il-mod qatt ma rajt affarijiet bħal daw f'parlament jien. Um, I think in that case Naħseb dak il-każ nissuġġerixxi li il-koordinaturi mill-gruppi politiċi jisu din il, dan il-punt, il-koordinaturi ġifiri, dwar din l-iskeda tar dupjar parzjali. U nafu kolli hemm emendi orali, li s-senjor li qed illi hemm bżonn li nagħmlu posponiment iżda hemm raġunijiet kontra din il-ħaġa wkoll. U forsi Eh, għalhekk nkun prattiku nitlob il-koordinaturi sabiex jisu eh, din il-ħaġa u jaraw l-emendi orali eh, ta' fejo ċinuma biex bekk minn tal-inqas ma ndewmux il-votazzjoni fuq dan il-rapport. So, unless there are uh, any other comments. Aktar kummenti? with him sometime. uh -huh, yes, I will ask maybe. Would you like to comment, Mr. Gossi? Gosses? Sir Gosses, għandu komment? Excusez-moi, Monsieur le President. Skużani, President, tal-li kellna mill-intervent, jina forsi talt ftit tartista qed ninnegozja. Kont qed ninnegozja mal-Presidenza mal-Kunsill dwar regolament AIFM kienet ċaġa komplessa ħafna jdispeċi ngħid ma finx il-mistoqsija tal bidus da jider li rapport fejo eh, eh, eh, għandu bżonni ovvjament issa ikompli jitkompla kien hemm il-ftehim bejn il-gruppi politiċi differenti u allura ma nafx raġuni għal fej aħna għandna bidlu l jidis feċini, President, iżda jiena ovvjament diffiċli għalli li laħaq ma kollox l-istess waqt. Grazzi ħafna. Dak il-każ aħna nissuktaw sakemm ma tidux eh, tivvutaw sinjra Luling. Les autres groupes doivent savoir ce qu'on fait dans ce cas. President, naħseb il-gruppi l-oħra jafu x'inhi pożizzjoni tiegħi. Jiena spjegajt x'inhi il-problema, jiena tassew u naħseb il hemm żewġ raġunijiet ewlenin hawnhekk qabel xejn. L-ewwel net ir-rapport eh, issa ġej tard u t-tieni net ovvjament tista' mill biċċa xogħol sewwa wara, imma ovvjament trid qatta ammont ta' ħin fuq ix-xogħol. Imbagħad il-koordinaturi ma nafux jekk huma għandhomx it test Jiena nixtieq nara it-test anke jekk jiena għandi fiduċja fil-koordinaturi tiegħi. Elementi ta' kompromess li semmew ġimgħa l-oħra għadhom ma natawx dawn mhumiex disponibbli. Qed nitkellmu dwar ukoll emendi orali ukoll. Allora kif se nivvota jiena għada fl-10 u ta filgħodu? Ma naħsibx illi dan huwa mod serju kif għandna naħdmu. President, Naħseb, s surfej fejo, eh, eh, importanti nisimaw ukoll. Naħseb għadu mu wasal, għadu fuq l-aeroplan palissa, iżda naħseb għanna nitkellmu meta u jkun prezenti biex, eh, ovvjament, forsi nistan nkomplu bl-agenda, mbatt nitkellmu mija meta jasal. Iva, sens komun unek. U kol koordinaturi seġu marfa dwar din il-pozizjoni ta' Signora Luring. U naħseb u mandom jiddiskutu dan il-punt wara din il-laqa. Tajjeb. Għandi xi stqarrijiet minn naħa taċ-ċer hawnhekk. L-ewwel stqarrija il-partiċipazzjoni fl-ewwel ta' Ottubru fil-laqa tal-Ekofin wara stedina mill-Presidenza Belġana, Signora Bowles, attendat il-laqa tal-Ekofin fl-ewwel ta' Ottubru matul din is-sessjoni kien hemm skambju ta' femiet dwar il-xenarju regolatorju eh, sar sar dibattitu dwar dan u l-ministri u l-gvernaturi wkoll il eh, iltaqgħu u kol kienem il-kummissarju Barnier prezenti u kol il-President Trisha u dawn ukoll taw ir-roadmap għat twettiq ta' din l-struttura regolatorja l-ġdida. Sinjor Bowles ukoll fakret il-dawk involuti dwar ir-rwol tal-ġejjini fil-leġislazzjoni settorali. Umbat il-Kummissarju Banjer ukoll informa l-Ecofin dwar sviluppi riċenti fil-Stati Uniti kif ukoll l-implikazzjonijiet li jistgħu jkollhom għal linji ta' politika tagħna. Issa dwar dan is-suġġett is-Sinjora ukoll ir referi tal-iskeda għat-twettiq tal-Istati Uniti għal leġislazzjoni tal-derivatives. Mbagħad kien hemm ukoll stqarrija oħra dwar is-smih pubbliku għal reviżjoni tal-għajnuna tal-Istat u regoli temporani li jiġu adottati bħala tweġiba għal kriżi ekonomika u finanzjarja. Jiena xtaqt infakkarkom milli għada mit-tlieta ta' war nofsinhar sas-sitta sejr jkun hemm smieħ pubbliku mal-Kummissarju Barnier u mal-Kummissarju Almunja kif ukoll mal-partijiet interessati dwar riviżjoni ta' smieħ pubbliku u l-applikazzjoni għal-regoli temporanji tal-għajnuna tal-istat adottati pala tweġiba għal-krizi finanzjarja ekonomika. Tajab ħafna? Mela, punt tlieta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 Grazzi, President, fil-qosor. Din il-komunikazzjoni tal komissjoni u anki għal dak li għandhom xaqsu indikaturi oħrajn tal-iżvilupp ekonomiku, mhux biss ovvjament il-GDP. Aħna jisu li dinja problema li ta' min jiddiskutuha. Il-GDP huwa wkoll eh, punti li aħna l-aktar nussaw meta aħna analizzaw is-sitwazzjoni mill-aspett ta' statistika u jagħti valur miżjud ukoll għall-attività ekonomika iżda jiena jidhirli anke skont parir li nafuh l-iżvilupp ekonomiku mhijiex xi ħaġa li nistgħu nivvalutaw ukoll bħala indikatur għal xandu aspetti soċjali, tambjent ambjent li ċertament irridu nqisuhom. L-aktar il-Kummissjoni titqishom meta tagħmel dawn l-istudji statistiċi u tiġbor id-data li għandha x'taqsam mal-GDP. Mbagħad għandna nuqqas ta' gwaljanza l-qatt u ir-riżorsi ta' ambjent, dawn mhux elementi li tqisu biżejjed hekk kif ma ġiex meqjus ukoll id-dialogu soċjali U allura b'dan il-parir aħna nixtiequ li dawn l-aspetti kollha jiġu inklużi wkoll bħala indikaturi għal dak li għandu mit tħaddim ta' ekonomija. U allura il-GDP eh, ma trid ovvjament irrifletta dawn dan id-dejta kollu eh, ta' dawk l-aspetti li jiena kif semmejt tas soċjetà iżda naħseb illi hemm ħames azzjonijiet li l-Komissjoni Tittieħu biex hija tqis ukoll l-iżvilupp ta' ekonomija. Din hija xi ħaġa naħseb pożittiva ħafna. Jien mhux se noqgħod hawnhekk insemmi dawn il-ħames punti għaliex kollha nafuhom. Huwa ċar li meta niddefinixxu dawn il-linji ta' politika ekonomika, aħna ma nistgħux ninsew ah, dawk l-aspetti li jien għadni kif indikajt, għaliex il-modell kapitalista waħdu jisbis biss it-tħul il-profit dak insibu fil-GDP u allura dan huwa tentittiv pozittiv li l-Kommissjoni tinkludi dawn l-aspetti, iżda da mhux biżejjed irridu l ta' politika illi tassew jaraw l-indikaturi l-oħra wkoll koll xi ħaġa. Signora Asea, fisem l pipi? Mr. Chair, Grazzi President u grazzi u kol li sur ċontis eh, naqbel. Din inizjattiva tal-Komissjoni jata sew waħda importanti biex innedu u kol dialogu serju dwar din il-kwistjoni. Nemmen illi pal rapporter hemm bżonn ċar għall autoritet pubbliċi u għall intraprizi sabiex jisu aħjar eh, l-impatti soċjali u ambjentali ta' deċiżjonijiet tagħhom tal-azzjonijiet tagħhom. U jien għandi xi dubji dwar il-possibiltajiet illi ikon indikatur wieħed biss. Jina iktar kont nipreferi nitkellem dwar grupp ta' indikaturi u nixtieq u koll nisħa l-importanza ta' statistika ta' min jorbot eh, fuqhom għaliex ma jimportax jekk eh, ikonna indikaturi komplessi iżda mbagħad statistika wkoll mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ma tkunx waħda ċerta u allura huwa importanti tassew illi ikonna statistika tajba, data tajba biex aħna nibnu dawk l-indikaturi. Mbagħad x'nagħti nsemmi wkoll li jidirli li r-rapporter jagħti diskrizzjoni simplifikata ta' sistema ekonomika tagħna u hawnhekk qed jgħid illi lan qabel xejn huwa illi jkun hemm profit massimu. Pajjiż ta' Skandinavja għandna il model ta' stat ta' welfare u ammirat eh, lejn il-benessri ta' ċittadini tiegħu u allura nifhem il-punt tiegħek dwar dan iżda forsi hawnhekk qed inkunu eh, mhux ta' min jgħid li aħna qegħdin għandna lan ta' profit massimu. Iżda naħseb ħajkonna diskussjoni interessanti dwar din il-fema u jiena ovvjament nieħu pjaċir li nagħti semi wkoll dan ix-xogħol. Grazzi ħafna. Eh, kollega Epping. Thank you very much, uh, Mr. President. Grazzi, President. Naħseb il-GDP u indikatur importanti ukoll fil-ħajja ekonomika, fl-ekonomija, għaliex nuru il-wirja ekonomika ta', ta pajjiż u anki l-kompetitività. Umbat għandna produttività tax-xogħol, umbat għandna il-pagi, dawn huma elementi importanti. Issa ma narax is-sens ta' dan l-eżerċizzju biex nkun onest għalfejn irridu intaffu dawn il-fenomenu tajjeb. Jekk nagħmlu hekk aħna ħanispiċċaw fl-hekk imsejħa voodoo economics jew espressjoni li tqis ukoll gross domestic happiness. U kien hemm pajjiż illi qal li huwa fuq quddiem dan il-qasam u dan huwa ir-Repubblika eh, tal-Korea ta' naħa ta' fuq. Allura kif aħna se nitfgħu dawn l-intenzjonijiet kollha tajbin bħala statistika? Nitkellmu dwar bidla fil-klima. Kif aħna ħan indikaw dan? Jekk hemm wara kollox u sa salima punt kif il-pajjiż huwa affettwat, dan kollu kif se jidher fis-statistika. U xi ngħidu dwar l-inklużjoni soċjali? Franza ġimma ta' 35 sija xogħol. Allura hemmhekk forsi ngħidu li l-pajjiż kuntenti ħafna ġifieri jaħdmu inqas. Iżda mbagħad għandek il-qatt f'10 Allura in-nies mhix kuntenta għal x'inhu l-bilanċ l-aħħar mill-aħħar. Jekk ikollok arkitett, Sur President, illi wieħed illi jibnilek xi ħaġa ta' wieħed u wieħed huma tlieta għaliex hekk jinsta maħjar u bekk ikollok aktar rendiment, tieħu pjaċir kieku inti tgħix f'bini bħal dak għaliex inti li se tara huwa illi saqaf jaqa' hekk imbagħad. U allura jiddispjaċini dan l-eżerċizzju qed iwassal għal ekonomija mhix reali li mhux setejn l-ekonomija Ewropea. U din hija xi ħaġa li tiġi eh, mill-qasam tal-Kummissjoni li tiġi xi tip ta' ħrafa fil-Parlament u trid tiġi realtà b'xi mod. Allura aħna rridu noqogħdu mal-affarijiet li jaħdmu u mhux sempliċement nilabu mal-affarijiet hawnhekk dawk biss li jemnu eh, f'dawn il-ħrejjef u ma' tfal u xi kultant anke l-politiċi jemnu fil-ħrejjef. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Epping. Um... Grazzi, grazzi, Sir Epping, George Kutas. Eh, jo kred k. ħafna, Sir President. t nitkellmu fuq ħrejja fina nemmen illi. Diffiċli tkejjel is-sitwazzjoni permezz tal-GDP. Diffiċli tkejjel is-sitwazzjoni ta' pajjiż. Għaddew 65 sena minn meta nata dan il-Premju Nobel issa naħdmu fuq il-prestazzjoni ekonomika u l-progress soċjali. Dan l-indikatur makroekonomiku, l-GDP, ma jikkonsidrax il-tkabir ekonomiku sostenibli u anka l-ekonomija ta' sussistenza tiġi eskluża. Anka l-ekonomija moħbija u anka l-volontarjat jiġi traskurat. Ix-xogħol ta' dan il-kumitat naraw ċertu rapporti u koll tajjeb nkejlu l-kulletta taħħa jew ninkludu l-iżvilupp rurali fl-indikatur ta' progress ekonomiku ta' pajjiż dan jgħina eh, naraw realtà b'mod aħjar ukoll inwasslu għal livell ta' prevedibilità li jkun aħjar u ċirkostanzi preżenti jgħidu li dan għanna bżonnu daqsan dan il-kuntest fuq livell tal-Unjoni Ewropea bżon livell koordinat ta' tkejjil ta' kejl tal-livell ta' ħajja, sostenibilità, kabir ekonomiku u mbagħad ta' diskrepanzi soċjali. Ikun sinjali li jgħid li aħna tallimna ta' xi ħaġa mill-kriżi li tant laqtitna, grazzi. Thank you, Mr. Kutas. Grazzi, Sur Kutas, Filip Lambert. Grazzi, Sir President. Da' dibattitu vera jiġbuni. Dejten taxxa rapporters u daw kollha li pritkaw favur vudu economics. Naseb wasanna s-salvu vudu retorik u koll. E permetti li nirrespondi u namil kontributi għajda dibattitu. Ribanet, ma tankajlu l-GDP, li hija fil-fatt huwa fil-fatt kej li nużaw il-xirin ta' snin u li jevolva wkoll. Fl-aħħar xirin ta' snin niskom tafu li aktar ma jkollok spejjeż fuq is-sigurtà soċjali u problemi dawn eh, ikabru l-GDP. L-istess għal eh, inċidenti ta' traffiku, l-istess ta' tniġġejs mill-tankers ta' żejt. Iktar ma jkun hemm diżastri, iva, għaliex inti tħallas tal-tiswija, tħallas għal kura tas-saħħa u kollox jidħol fi GDP għaliex tħallas. Dak kollu li huwa mkejjel. Jina naqbel illi speċjalment dawk il-floqsma speċifiċi hemm bżonn inkunu ibsin ħafna fuq il-data li għandna. Dak li nkejlu irid ikun jidher b'saħħtu il-punt li qed prova il-Komissjoni li jekk nibdew so. anka b'mod timidu lejn aktar minn indikatur u wieħed jien milt il-paragun fitre l ġumali li għaddiet jiena nista' nsuq il-karozza tiegħi bl-indikatur tal-veloċità biss u nkun sodisfatt. Issa xaġa li ma kellux missieri indikatur tal-konsum tal-fuel tiegħi. Issa li għandi dan l-indikatur nibda nħuħsib ukoll. U nibda nkun iktar intelligenti. Xofir ma jistax ħares lejn għaxar indikaturi. Il-punt li niprofa nressa u ma nistawx immorru minn indikatur wieħed għal xi tnax. Għax ma nistawx noħorġu politika ċara. Hemm bżonn insaħħu id-dashboard biex ngħidlek biftit indikaturi għaliex bażikament u dan fin-negozju ngħiduh dak li tkejjel u dak li tiħu jekk ma tkejjilx mhux se tieħu xejn ovvjament għal daqstant jekk trid effiċenza tar risorsi trid tibda tkejjel dan ukoll. Nemmen bħalkom illi tibdil fil-klima mhuwiex indikator tajjeb għal daqstant hemm bżonn immor fuq affarijiet aktar tangibbli. Għalfejn għamur lil l mill gdp għaliex f'ekonomiji maturi bħal tagħna mhux qed nitkellem dwar iċ-Ċina u l-Indja fejn huwa ċar illi il-GDP jikber dan joħroġ in-nies mill-faqar. Hemm rabta f'ekonomija emerġenti bej il-GDP, ta' GDP u li toħroġ il-paj il-nies mill-faqar. Ma f'ekonomija maturi bħal tagħna iktar isnin il-fatti mhux nitkellem dwar food economics imma fatti li narab u diskonnessjoni bej GDP u intal xogħol zeda bejn il-kabir ta' GDP u l-naqis l-inugwaljanzi, parti mill modell Ewropew, u hemm rabta b'saħħitha ħafna f'pajjiżi kabir ta' GDP u l-użu ta' riżorsi. Anka jekk nippruvaw nagħmlu decoupling sabiex nkunu aktar effiċenti, l-użu ta' rizorsi u l-ġitib kol ħajolew. U għem zonna daqsan nibdaw inħarsu lejn punti oħrajn u ukoll il-paragon li għamilt fuq l-indikatur tal-fuel fil-karozza tiegħi ħaġa pertinenti. Għanna bżon ftit affarijiet, mhux wis, u rridu nitolbu li xagħti kejjilhom jekk iridu dejta b'saħħitha, ninkoraġġixxi kulħadd li Eurostat niproponu għapala l-korp li tassew jiġbor l-informazzjoni, ma nridux nħor l-korp iħor għalix Eurostat għandu track record pozittiva jekk kien għom l-informazzjoni tajba, għajn xafit li ma buna, pero jina nasumi li Eurostat huwa l-iktar organizzazzjoni stabilita l l-istatistiku u anka min imexxi l-Eurostat eh, ukoll iħares ħafna l-qoddim u l-ejl Eurostat għadda l informazzjoni fuq diżugwaljanzi li jistgħu jitkejlu fuq affarijiet bħal konsum ta' risorsi jew effiċenza ta' risorsi. Il-konsum huwa aktar faċli tkejlhom l-effiċenza. Affarijiet bħal dawn u jiena mur lil minn dan ukoll għaliex dan il-kumitat huwa impenjat bl ekonomika tal-Ewropa għandna rapporter hawnhekk. Pala parti mis semestra Ewropew ħajkonna dashboard ekonomiku mill-Kommissjoni minn ħafna fis-semester U fil-laqa li kellna mal-Kommissarju Ren il-ġimgħa li għaddiet indikajna illi minn l-ewwel ta' jannar 2011 veli dal-waqt huwa jrid jinkludi elementi ta' inugolanzi soċjali u kol fatturi ambientali għall-informazzjoni fi stadju bikri tajjeb li konna il-kejl inizjali. Mux biex nużawhom bħala ħardejta biex n gverna u li xalissa ma tantx jista' u għet jista' joqgħod fuqhom għalmenu niġbru informazzjoni. Din hija ħaġa li għandna inħeġġu għaliex għal darboħra niksbu dak l-inkejlu. laħar punt punt ixtaqt nilsaq u għadan. Ma nax intom xtazbu, imma jina nara kem xejn stramba illi rakkomandazzjoni pal din toħroċ minn DGNV u di qoddim il-Kumitat Envi. Mish kwestjoni ta' ira, imma nemmen il-kejl ta' dawn il-fatturija prerogativa ta' dan il-komitat. U jekk rridu nittieħdu bis-serjetà dan il-punt għandu jaqqa taħt il-kompetenza tagħna għaliex inkella isna qed nivvintaw xi sistema parallela sabiex inradbu dak l-inkejlu. Jekk aħna rridu nkunu serji, id-dashboard ekonomiku kollu għandu jkun Hawnhekk, opinjoni personali ma naħseb li dan jagħmel affarijiet aktar kredibbli u jagħmel lilna kredibbli fuq l profit grazzi rapporter l-aħħar komment fuq il-profit, forsi simplifikazzjoni żejda kif għattint però metajna tlaqt mill-kumpanija li għalija kontet naħdem sena ilu, nista' ngħidilkom l-unika ħaġa li tkejlet kienet propju din. U rajna illi dan kien fil-kasu kol fil-industrija finanzjarja, mux etnajt illi politikanti kollha jitkellmu hekk. Però issa li l-ekonomija tas-suq qiegħda taħdem fil-libertà siħa, l-unika mod li nistaw inkejlu u għal profit. Indikatur wieħed individwali, mhux qed nitkellmu fuq profitti fuq żmien medju jew twil imma fuq żmien immedjat. Irridu nirkonoxxu dan ma naħsibx li din eżaġerazzjoni hemm bżonn mhux li naqsu profit imma irridu nġibuha lineari ma' set oħra ta' miżuri li permessaħom minn kejlu, grazzi. Grazzi, Sur Lambert, Sir Martin. Grazzi ħafna, Sur President. Napprezza li din id-darba nista' nitkellem wara Sur Philip Lambert, eżis kollegi għal darba oħra hemm aktar affarijiet mid-dinja barranija li għandu xaqsa ma' realtà u xaħġ affarijiet li mhux ħirġin minn Parlament Ewropew nasib il smajtu b'attenzjoni dak li qal is-Sur Lamberu wkoll ġej mid-dinja ta' barra biex ngħidu hekk u għandu vantaġġi kbar meta paragunat miegħi waħda mill-vantaġġi li hu ġej minn partit il-let jirsaq dejjem aktar viċin f'ħafna stħarriċ tal opinjoni pubblika f'ħafna pajjiż importanti fejn qed naraw li dak li qed jgħidu huma jista' jingħad mill-kanċellier ta' pajjiż jew il-Prim-Ministru. Issa kien ħares lejn il-lemin, issa nista' nara illi li kopjar ħadam tajjeb ħafna matul is-snin għalmenu fil-Ġermanja waħda mir-riġunijiet għalfejn Angela Merkel għadha kanċellier u mhux xaħat mill-Partit tal-Ħodor. Il-parir tiegħi ikun u mhux qed nkun ċiniku et noqgħod nikkopja minn dak li qal Sur Lamber. Dan se jdejja fil-ħodar imma ħaniksbu għan li huwa importanti għalina wkoll. Fid-dawl ta' dana kollu permettu li ngħid illi kont nistenna kemm xejn aktar preċiżjoni fl-istqarijiet fl-opinjoni li għanna, pero insomma mwix tar twis xtaqt nieħu l-opportunità Sabiex ngħid fil-qosor, il-ġemma li għaddiet se kolli ċans anka nitkellem fuq il-stampa kollha kemm hi, stampa ġenerali. Kollegi, fil-passat Kenna xi kollega tnejja u tlieta forsi imma naħseb illi Issa x xorti anka ninkludu zaza għalix. Qabel ħsibna li din ktar ħaġa li seddejjaqna. Naħseb li huwa neċessarju li konna l-informazzjoni iva. mussa niksbu prezentazzjoni ċara ħafna tar-realtà jekk insibu illi dejjem qed nippruvaw inlaħqu ma tkabbir. Jiena naħseb li hemm bżonn imma għandna bżonn bażi eh, soda database f'saħħitha li fuqha nistgħu naħdmu nistan semmi xi żewġ affarijiet dwar l-sostenibilità tal-istatistika. Nasab din l-istatistika ħad tkun dettaljata, ħad inkludi ħafna informazzjoni, ħaġa tajba ħafna, imma nittama li dan jikkontribwixxi anka fl-istadju ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Se nkunu nistgħu nagħmlu fuq numru ta' modju, għandna mhux ħażin proposti hawnhekk qudiemna. Għandna l l-Unjoni tal-Ambjent, użu tal-Rizorsi, kontabilità, komoditajiet, ċirkulazzjoni. Jesu kollu ġej minn proġett taħdar. Pero naħseb li dan huma opinjonijiet komuni u kollu xeħreċ minn gruppi ta' studju f'erdan Eurostat. Għanna nieħdu u natu kas informazzjoni li ġeja mill Eurostat għanna ninvolvu l-esperti fil-proġess u naħseb li jgħin li Parlament Ewropew jek ngħidu iva femna. L-informazzjoni li għanna mhijiex biżejjed għanna bżonn indikaturi li jkunu uh, aktar tajjeb għan bżonn nikkonsidraw fatturi pal densità tal-popolazzjoni ma kollox ovvjament ser spejje u għandna bżonn persuni imħarġa sabiex jagħmlu dan. U dan din miex ħaġa li nistgħu nispjegaw sempliċiment, faċilment lill-ċittadini tagħna. Nitkellmu x'ħaġa li ġa ma ġietx ikkonsidrata ġifieri dividends ta' tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Jina naħseb illi ma tistax tikkonsidra l-proċess ta' tkabbir pala proċess nitmum. Għanna ħafna esperti u l-potenzjal taħħom mux qed jiġi sfruttat. Għanna bżonn esperti, il-flus huma disponibbli u m'għandniex nżidu l pizijiet Għanna bżonn servizz ta' statistika Ewropew li jikkonsidra wkoll il-benessri ta' format tangibli. Naħseb li hemm dibattitu u dimna ma naħseb li raffajt jistaw jistgħu naħseb li nistaw nibdew nimxu lejn pro, lejn Eh, diskussjoni fuq progress mod differenti mill għamilna sal-lum. Ja, Herr Vorsitzender, ich mache es kurz, nicht ganz so lang wie mein Vorredner, obwohl am Grazie, Sir President. Għanżan fil-qosor, mis-senniħu fit-tul kif għadu l-kelima ta' qabli, nasab li kienem komment interessanti dwar il-ħodor. Il-ħodor għet jiprofaw jersu li ċentru ta' ħafna. Fil-rapport annuali tal-ICB, proposti interessanti illi demokristjani wkoll jeprovaw. Għalda stand daqstant naħseb jekk jitxal u lejn il-ċentru l-emin, jekk għamlu dan ma ħsibx hemm problema. Pero jidher il ġermania għadna m'għandniex eh, pozizjoni komuni, Sur Martin pero kelle fuq importanti ħafna. uħu ta' tjadu li jemwis Ewropa f'dan il-qasam messa qed naraw illi ħabba krizi kriżi għandna bżonn informazzjoni li nistgħu nużaw, statistika li nistgħu nużaw. Eurostat u l-informazzjoni tiegħu għandha tkun eh, għandu jkunu leġittimi sabiex nkunu f'pożizzjoni eh, f'saħħitna għal meta nġu biex nalalizzaw puntu din l-informazzjoni. għanna bżonn pożizzjoni wiesa illi tirrispondi għal dak li ntqal fil- fil-rapport eh, interim tal-Kumitat għal-Krizi. Fokussaniet pa' sostenibilita dan huwa kollu fattur importanti u naħseb li importanti li naħdmu fuq differenzi imma li għanna bżonn intensifikaw u ma dat tip ta' aspetti negos nara li l-opinjoni opinjoni ehm, valida naħseb tipprovdi bażi tajba ħed ċentru anka li grupp tal-ħodor. Punt li xtaqt n-nessa, jgħet il-President forsi mux il-moment ġust li noqdu nqajmu dal-punt eh, li ovvjament inni sej jgħalu għaffar li għom fil-ħajja ta' kull-jum. Id-dibattitu ilu għaddej ma' xjentisti u akademiċi għall ħar 30 sena kuħat jaff il-GDP mhuwiex indikatur, laqwa indikatur. U safejna fien, Eurostat brabta mal-OECD ilu jaħdem ħafna f'dan il-qasem sabiex nsibu indikaturi sostenibli u wkoll niddefinixxu ma xogħlijiet ekoloġiċi kif ukoll naraw xet namlu għadak xaqsam użu ta' rizorsi, ma' naħseb plejem xej ġdijt, ma' nix nibdew kontroversja fuq punt illi ġaġi diskus barra dan l-spazju hawnhekk. Dan il-dokument Għandu sa sabiex nkun aktar konxi ta' xed jiġri, stat kompli ta' dem mod xjentifiku, anka li fidi u istituzzjoni toħrajn, għalix anka ġnusmi u dan għanda l-indiċi taħħa li huwa ċettat u hemm ukoll indiċi oħrajn fuq dan. Għanna nappoġġaw din l-inizjattiva u hekk kif titjib teknoloġija xjentifika problemi li l-lum narawhom bħala problemi kbar forsi anka jgħina nifaċaw maħjar. Naħseb nistaw għal daqstant issa nikkonkludu. Sur xun tisek joġbok. Tista tala id-dibattitu. Grazie ħafna, Sur President. Staqt nirringrazzja l-kollegi għal punti li resqu jidir li illi huwa ċar illi dan id-dibattitu illi beda fuq livell dinji għandu bażi b'saħħitha. Huwa veru illi f'nofs paġna huwa diffiċli ħafna tesprimi l-opinjoni tiegħek fuq il-proposta tal-Kummissjoni aħna ridna najdu li din l-inizjattiva pozittiva u għal daqstan tanta titkompla. Et-tieni punt. Ma jidirlix illi l-opinjoni tal-kollega hija eżatta meta jgħid il-GDP biżejjed u m'għandniex bżon m'għandna bżonn xejn iktar. Jiena naħseb illi din it-tipoloġija timxi tajjeb. Jiena naħseb illi dan l-indikatur waħdu mhuwiex utli, nirrepeti il-GDP ma jistax ikkejja l-element dinamiku l iżvilupp ekonomiku ta' pajjiż. Fil-Greċja ma mhux biss jingħad illi iċ-ċifri huma pożittivi. Imma iċ-ċittadini l-individwi qed jgħixu ħażin. Li kollok GDP li ma jfissirx illi iċ-ċittadini qed jgħixu tajjeb U għal daqstant ma nħoss il-GDP bil-mod kif kien ikkonsidrat sissa jiservi sabiex nevalwaw l-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiż. Madana kollu, id-dibattitu issa huwa miftuħ u hemm bżonn issa niksbu indikaturi, informazzjoni illi ħallu perkussjoni anka għal dak nandux jaqsam il-ġita ċittadini għal riżultati ambientali kif ma kif tinjora l-ambjent meta tagħmel studio bħal dan? Dan u qed jgħid il-rapport jiena smajt l-opinjonijiet espressi mill-kollegi illum. Dan din hija l-opinjoni ta' persuna illi temmen illi huwa meħtieġ ninkludu dawn l-indikaturi imma qed ngħidu illi jista' jkun hemm problemi ta' kejl kejl tal-fattura ambientali, per eżempju, dan il-komment nifmu. Madana kollu għanna l-istrumenti tekniċi eh, meħtieġ d dispozizjoni tagħna, forsi mhux l-istrumenti kollha, dawn huma aspetti li kulħadd jaqbel magħhom u nistgħu anke permezz tagħhom insaħħu l-iżvilupp ekonomiku. Grazzi ħafna l-iskadenza elementi fuq dar rapport huwa 12 Ottubru l-studio tal-emendi ħanamluwa fit-8 ta' novembru votazzjoni fikon fi 26 ta' ottubru u l-vot fenvi u għabej 29 ta' novembru u l-ewel ta' diċembru waqt illi se ta' kollox ukoll fil-plenarja ta' jannar 2011. Nandu issa għal punt numru 4 fuq l-agenda fejn għanna il-rapport annuali tal-BCE għall-2009. Is-sur e Balz minix nara hawnhekk ma forsi s sur Gozzej stajt kellem flokum. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, notre... Grazie, President. Iva, l-kollega tagħna Sur Balz taqsini nitkellem fismu l-lum. llum għaliex huwa jinsab fi vjaġġ fl stati Uniti ma' fundazzjoni emmek ikolkom ċans tifamilizzaw ruħkom ma' rapport tiegħu u s-sur staqsini biex nesprimi l-iskużi tiegħu għaliex ma setax jkun preżenti magħna llum. Nixtieq irringrazzja l-awturi kollha tal-emendi u qed jgħidlu wkoll li għandu jkun hemm kompromess fil-ġejjini fuq l-emendi differenti li ġew imresqa. Bħalma rajna fl-ewwel skambju ta' femittana tagħna fuq ir-rapport m'għandux ikun hemm differenzi kbar ta' opinjoni fir rigward l-evalwazzjoni tar-rapport tal-Bank Ċentrali Ewropew. Hemm punti li huma aċċettabbli ferm minnaħa tiegħu u għalhekk dawk li jixtiequ jkomplu d-dibattitu għalli għandu jkun hemm laqgħa mal-awturi biex isibu bil. Is-Sur Balz għalli wkoll li neħtieġu maġġoranza wiesa fil-Parlament biex dina tgħaddi u għal daqstant Palma diġa għamel jistiden shadow rapporters li kienu diġa għedin jienu f'dan ix-xogħol sabiex bl-eżitazzjoni ta' xej jiddiskutu dan it-test miegħu. Huwa għajħos li utli li jkun hemm kompromess sal-ġimgħa sa tmim il-ġimgħa sabiex bekk ikun hemm il-votazzjoni fis-26 ta' Ottubru dak kollu minna ta' sur su jina ħan u attent għal xi kummenti li tistgħu tagħmlu hawnhekk matul id-dibattiti li jista' ikonna. Grazzi. Could I ask whether there are any shadows? Uh, Nishtiq nistaqsi jekk hawnx xi shadow rapporters, sur Kutax, jekk jogħġbok. Grazzi, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja sur Balz għal mod kif għall approċċ tiegħu Diġa għanna zoċ emendi ta' kompromess li deċidejt flimkien miegħu dwar il patta ta' stabilta' u tkabbir li minnaħat għana huwa għodda limitata għal zbilanċi ekonomiċi u għalhekk hemm meħtieġa sabiex ikun hemm riforma ambizjuża fuq il-patt ta' stabilta' u tkabbir. Dan ħaj ħajmur fid-direzzjoni li jsaħħaħ il-politika ta' l-ekonomija, l-koordinazzjoni tagħha u jiena nixtieq nisħaq ukoll li il-ratings ta' zona euro li kienet problema fil-krizi ekonomika u għal dan il-għan il-Kummissjoni għandha tejjeb il-viabilta u l-affidabilta tal-credit rating agencies. Jiena nappoġġa l-emendi tal-President, il-Sur Xikluna, li jisħu li kun sogru li għamlu tnaqqis budgetarju kbir fi żmien meta l-ekonomija da marku praġ bisħieħ, hemm naqbel miegħek bisħieħ u nixtieq insemmi wkoll xi ħaġa dwar il-kreditu li hija riżultat ta' nuqqas ta' rieda tal-banek li jkun hemm ħafna likwidità bħalma kien hemm fl-emenda 68. Anki l-problema tal-banek li mhux lesti li jallokaw għajnuna għal impatt negattiv li qed ikollu fuq l-SMEs u ovvjament anki jaffetwa bisih mbat l-ekonomija Ewropea indirettament. Naqbel ma' Sur Lambert li il-Bank Centrali Ewropew għandu jis il-differenzi strutturali eżistenti bejn l-ekonomiji f'tal-żona euro meta jkun hemm l-implementazzjoni tal-ħruġ tal-istrateġija tal-ħruġ li hemm propju fl-emenda 76. Grazzi. Grazie, nisur Kutax. Issa Sophie, jek joġba, għandek il-kelma. Grazie, also asked for uh, President, nistenżom fil-qosor ħafna, ħattajt ħarsa lejn l-emendi u naħseb li nistaw nappoġġaw bosta emendi moħrajn li ma mux se nappoġġaw, iżda naħseb kollox ma kollox hemm numru ta' emendi li jirriflettu l-idea li n Nuqqas ta' riforma tista' nagħmlu tajjeb palija billi jkun hemm aktar deficit solin u dejn aktar oli. Poġġija ngħid hekk bħalissa iżda hawn irridu ngħidu li aħna impenjati għal disciplina fiskali bħalmejn fil-patt stabilta' u tkabbir. U kwalinkwa tentattiv li dajja f'dan il-patt aħna mhux se nappoġġawh u bażikament dan huwa l-approċċ tagħna meta aħna niġġudikaw l-emendi. U għalhekk naħseb li nistgħu napoġġaw bosta mill-emendi tal-ħodor uħut mill-emendi tiegħek iżda mhux kollha ma nasibx li ħana appoġġaw l-emendi mresqa missur Klute u naħseb li koprejt bosta mill-emendi li ġew imresqa. Grazzi. You, uh, Mr. Mann, now. Grazzi, Sor Mannes, jek jozbuk. Anke, Fosizna. Grazzi, President. Kieku kienaw, Sur Balz, kon nistaqsi xifti domandi, iżda naħseb li Ġan Paul jista jaddilu domandi tijaj. U koll, nista naqbel ma l-emenda 51 li tajt li l-Bank Centrali Ewropew rrit jinvesti aktar fit trasparenza. Diġa jamlu hekk u għalek kena sur trixe li kellimna, kena ħafna membri mill-bord ta' diretturi, membri tal-ekon, il-taqaw miegħu fil-laqa ta' Deċembru tal-Bank Ċentrali Ewropew hemm ħafna xogħol għaddej f'dan ir-rigward iżda l-problema tinsab fl-emenda 52 fejn hemm numru ta' gruppi differenti li qalu li l-laqat irid ikollhom minuti pubblikati Irridu nżommu f'moħħna wkoll t tibdiliet li jseħħu mbagħad. Irridu niżguraw li jkun hemm deċiżjoni komuni tal-bord li tkun tista' tgħaddi fl-aħħar mal aħħar u titwettaq. jekk noqogħdu noħorġu punti differenti kollha ma nafx kemm hija idea tajba. Diġà jagħmlu dan ix-xogħol fil-konferenzi stampa tagħhom u għalhekk għandhom bżonn indipendenza li mhix provduta. Iva trasparenza, iva rridu kun hemm affidabilità minħa tagħhom u responsabilità iżda mbagħad meta nqogħdu ngħidu li rridu nippubblikaw rridu jippubblikaw il-minuti kif ukoll ma naħsibx li dan huwa xieraq. L-artiklu 84 iva nifhem li hija tal hija ħasra li l-euro hija b'saħħitha Iżda dan tajja għall esportazzjoni iżda min-naħa l-oħra rridu nżommu f'moħħna kwistjonijiet oħra wkoll fl-ekonomija. Jekk l-euro ikollha stabilta, allura dan ikun utli ċittadini tagħna x'jistgħu jkollhom fiduċja fil-munita tagħhom. Qabel kien hemm min qal li l-munita waħdanija mhux ser tkun b'saħħitha u stabbli, iżda naħseb li dan bla bażi, naħseb għalhekk għandna bżonn nipruvaw nejnu l-esportazzjoni iżda xorta waħda naħseb li tukuna pożizzjoni aktar ibbilanċata. U l dan għall-emenda 84. Għandi punti ta' mistoqsija hemmhekk. Naf li hemm punti oħra li tresqu. Ma nistax naqbel ma' sur Klute, iżda l-emendi l-oħrajn naħseb li ħanappoġġawhom il-grupp tiegħi wkoll naħseb li nkunu nistgħu nħu kompromess u naħseb li Sur Bolz lest li jagħmel kompromess. Grazzi, Filip Lamber, jekk jogħġbok. Grazzi, President. Sur Jean-Paul, nixtieq wieġbek, l-ewwel punt huwa li diġa kellna skambju ta' femmijiet ma' rapporter Sur Balz u naħseb li kellna diskussjoni tajba, ma dan ukollu nixtieq nresaq ftit punti. Dan li rapporter għandu problemi ma' emendi varji li aħna ressaqna fuq din il-kwistjoni ta' trasparenza. Smajċ għale Surman dwar il-trasparenza ftit ilu, nista' nifhem l-ħsib tiegħu sa ċertu punt iżda għandi punta tħassib partikolari li minn mindu faqat il-kriżi il-Bank Ċentrali Ewropew kienet jadotta minn miżuri għat u l-istituzzjonijiet finanzjari li benefikaw minn dawn il-miżuri, bażikament kienu qegħdin jirċievu għajnuna għaskapitu minn dawk li jagħmlu ġestjoni aħjar fin-negozju. U ma kellhom bżonn għajnuna. U għalhekk fil-kuntest ta' dialogu monetarju hemm ħafna kwistjonijiet li jiġu f'moħħna fuq l-azzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew speċjalment f'sitwazzjonijiet indaqs, f'kompetizzjoni xirqa. Fi klim ieħor fl-aħħar mill-aħħar il-Bank Centrali Ewropew minħabba l-azzjonijiet tiegħu. Ma għax li ħajjin dawk l-istituzzjonijiet finanzjari li l-azzjonijiet tagħhom kienu taħsara, Iva jew le, aħna rridu li konna trasparenza aktar fuq dawn il-miżuri minn kien ti benefika minnhom u dak li rridu huwa li jkun hemm analiżi għal dawn il-miżuri biex bekk ma nxeklux il-kompetizzjoni. L-aħħar punt fuq dak li qal Indvelt għanna rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew, mhix rapport annwali tal-politika makroekonomika kena taħdidit massur Fejor, rapporter ukoll biex jagħti ħarsa lejn is-sitt rapporti fuq tisħiħ tal-tmexxija ekonomika fl-Unjoni Ewropea u lek naħseb li rridu nevitaw li noħorġu minn din it-tentazzjoni li noqgħod indaħlu kwalinkwa kwistjoni f'kull dibattitu. U għalhekk ma rridux noqogħdu nitlu f'kwistjonijiet dwar il-bilanċ tal-kontijiet pubbliċi fil-rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għax hemm kompetenzi oħrajn li jmorru lil minn dan. Il-President li nixtieq nagħmel jiena bħal kollegi naqbel li r-rapport Balz huwa wieħed tajjeb, bilanċat tajjeb u naħseb li l-emendi huma utli ħafna jgħinu u nittama li jkun hemm qbil sabiex bekk ikollna rapport bilanċatu tajjeb. Punt partikolari li għamilt u għandu x'jaqsam mar-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew waqt il-miżuri ta' austerita fost l-istati membri. Naqblu li dawn il-miżuri ta' konsolidazzjoni fiskali huma meħtieġa biex bekk jikalmaw is-swieq u kiku dan ma seħx is-swieq kienu jinsabu situazzjoni qar l-edin bħalissa. Iżda rridu nżommu u wkoll li fi żmien meta l-ekonomija tagħna hija dajfa u fraġli, miżuri bħal dawn fuq skala kbira mod simultanju fost stati membri jeħtieġ li jkun hemm l-appoġġ tal-Bank Ċentrali tal-Bank Ċentrali biex ikun hemm lest imħejji f'każ ta' bżonn. Nafu li nrati bħalissa ma' baxxi ferm l-aktar baxxi storikament u għalhekk il-Bank Ċentrali rrid serħinna moħħna li għandu l-armi kollha meħtieġa biex bekk iġi l-effett negattiv tal-miżuri ta', aster, ta austerità jekk neħduhom fuq skala kbira, l-effett li ħajkollhom fuq l-ekonomija tagħna u fuq l-impjiegi wkoll. Iva, sul gozes biex tala. Grazie President. nixtieq ngħid l kelliema kollha qabli li jiena ħadd nota ta' dak kollu li qalu fuq l-emendi, anke n-numri tal-emendi li intom semmejtu, ħan wasal din informazzjoni li sur Balz u ovvjament ħajqis dak kollu li ntqal illum. Signora Lulin, kif ġoba? Grazzi President, nixtieq nappoġġa bisħiħ il-femiet tal-kellim qabli Iva neħtieġu nivitaw li nidħlu fil-vizzi bħalma naraw fil-kumitat tan-nisa pereżempju. Għandhom din it-tendenza li jifaslu rapporti li jihdu ħames minuti biss fil-plenarja. Flok nuk-trattaw punti oħrajn, ma jkopri xejn ġdid u għanna nevitaw li nqodu namlu dan l-irdu pjar hawn ukoll. Naħseb li aħna mannix indaħlu punti li ħanamlu kompetenzi oħra fil kontestana ta' xol tal-tmexxija ekonomika. Nixtieq nisħaq propju dan il-punt għaliex l-esperjenza negattiva li kellna fil-kumitat tan-nisa b'din il-vizzju li qed iqum hija xi ħaġa li rridu morru lil minna. Aħna ma nridux li dan il-kumitat tagħna ixekkel xogħol serju tiegħu flok joqgħod jagħmel xogħol tajjeb joqgħod jirdoppja xogħol li diġà ntqal. Nixtieq infakkar li l-votazzjoni flekon ekon ħasseħ nhar is-26 ta' Novembru u waqt Novembru ħajkun hemm il-plenarja wkoll tad plenarja nfakkar ukoll id-dibattiti mas sur Trixe nhar it 22 ta' Novembru. Tajab wis, naħseb nistgħu nimxu l qudiem għal-punt li jmiss fuq l aġenda il-punt numru 6, li huwa dokument ta' ħidma fuq il-finanzjament innovativ. Anzi lejjed il-President. Bist il-punt ta' David, skużani, il-rapport li miss huwa rapport fuq is-sistema komuni tal-VAT fir rigward il- rispett ta', ta rata minima standard. Il-rapporter huwa Sur David Kaza, jek jogħġbu. Thank you, President. Yes. Grazzi, President. Iva, palma kullħat jaf hawn f'din il-Kamra, palissa u mill-1993 il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kellhom ir-rekwiżit fuqhom li jkun hemm rata standard tal-VAT ta' minn tal-inqas 15%. Fl-1993 il-Kummissjoni nidiet struttura ta' test armonizzat b'żewġ rati obbligatorji tal-VAT, waħda standard u waħda obbligatorja, u anke armonizzazzjoni b'ħafna rati differenti applikati mill-Istati membri. Iżda minħabba nuqqas ta' bil politiku fir rigward dak li waqqaf l-implementazzjoni ta' din l-inizjattiva ġara daħanna sistema li hemm bħalissa u li qiegħda implementata Issa, wara erba estensjonijiet, il-sistema tranzizjonali se tiskadi fit-tmim din is-sena u għalhekk il-Kummissjoni qed tipproponi li testendija għal ħames snin oħra. Is-sistema kurrenti għandha tkun waħda tranzizjonali miex adattata tajjeb għal suq intern għal numru ta' raġunijiet u għalhekk għandna jkollna proċess ta' konsultazzjoni u din titisseħ sabiex tippermettilna nifmu li mija l-aqwa triq il-qoddim f'dan ir-rigward. Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni sarħu li ras li ħaj publikaw Green Paper dal-waqt u din il-konsultazzjoni se tibda dal-waqt. Nittama li l-konsultazzjoni seħ minar ebda interferenza u mannix naġlu u namlu l-affarijiet wahda qabel l-oħra u għanna b b'mod effiċjenti sabiex bekk il-partijiet interessati jiġu konsultati u dan il-Parlament Ewropew għandu jkun involut bisħieħ u mill-aktar fejs possibbli. Nixtieq nara li r-riżultati tal-konsultazzjoni u l-proposti leġislativi li joħorġu jiġu implementati fiħdan din il-leġislatura u għalhekk tlabt li l-Kummissjoni tippreżenta l-proposta leġislattiva sal-aħħar tal-2013 Għalhekk, sur President, nixtieq niqafawn u nħares il-qoddim biex naħdem ma' Shadow Rapporters u intom il-koll sabiex ikonna rapport ta' suċċess, grazzi. Mr. Um, Lambert. Tajab wis, Sur Lambert. Grazzi, President. huwa żmien tiegħi llum ħarlof senar żmien il-ħodor jgħid il-kellim issa fuq l-estensjoni tar-reġim ta' minimu ta' 15% naqbel ma' bosta mill-affarijiet li qal rapporter speċjalment żewġ affarijiet imbagħad. In-nixis differenti tal-vat li għandna fiħdan l-Ewropa. Frankament jiena naf li dejjem tajjeb li nissodisfaw ċertu kategoriji tal-elettorat fi żmien meta aħna dim niffaċċaw deficits kbar, aħna tanħabtu wisna mal-fatt li aħna rridu waslu l-bxara ħażina biex ngħidu hekk. U għalhekk dan rajnieh fil-ġimgħa li għaddiet għal ħaddiema speċjalment. U ma naħsibx li ma nistgħu nibqgħu għaddejjin nagħmlu favuri għal ċertu eh, industri bħal pereżempju it-tnaqqisiet tal-VAT tal-restaurants u l-hotels dawn l-aħħar snin biex nissodisfaw lilhom bażikament meta mbagħad inti tolbu l-oħrajn biex jagħmlu sforzi importanti. U għal dan ir-rigward naħseb li rridu mmorru lura l-ċertu punti. Imbagħad fuq il-frodi. Nafu li l-evażjoni tat-taxxi hija stmata u peress li memx rapporti huwa diffiċli konna l-fatti hija stmata ta' 300 biljun kull sena fl-Ewropa. Dan ma nistax nippermettu li jkompli seħ Ikun stupidu li nasbu li f'daqqa waħda ħan morru għal zero, iżda jekk innaqsu dan l-ammont sa 15 snin oħra, dan ħajġġenera tħul importanti għal gvernijiet u nafu l-koll li dawn il-fondi għanna bżonnom. Min tal-inqas biex nsaħħu l-investimenti pal per eżempju l-innovazzjoni, l-edukazzjoni, ecc. U għalhekk il-frod tal-VAT hija waħda mill-punti ewlenin tal-ġlida kontra l-evazjoni fiskali. Naqbel miegħek li ma rridux naġlu l-affarijiet nħarsu lejn riformi u għalhekk ikun tajjeb li jekk dan il-kumitat jista' jsib konsens politiku biex naraw li ma direzzjoni u kemm aħna nħossu li rridu kun hemm riforma tal-vatt. Ma nafx jekk jistax konna bil politiku bejn numru ta' familji politiċi differenti hawnhekk, iżda naħseb li ċertu żmien jew ieħor mhux noqogħdu nistennhom il-Kummissjoni biex toħroġ mill-proposti. Nistgħu biex ngħidlek insawru u nkontribwixxu biex insawru l-ġejjin, mhux noqogħdu nistennew l affarijiet iseħħu. Grazzi. Shadow Reporter, Mr. Iva, Shadow Reporter Sur Tyler, issa tal-SND. Thank you very much, Mr. Chair. Grazie ħafna, Sur President. Nishtiq nirringrazzja wkoll ir-rapporter għal xogħlu. Il-kwistjoni hija dwar l-estensjoni ta' dispożizzjoni temporanja dwar iż-żmien fejn din ir-rata minima tal-VAT tiġi applikata din l-estensjoni iżom u kol situazzjoni satisfaċenti dwar din ir-rata standard. Hija ta' natura teknika u dajin ma teħtieġ eh, valutazzjoni tal-impatt. Minħabba l-fatt li l-proposta biss qiegħda testendi dan iż-żmien meta jkun hemm din id-dispożizzjoni esistenti, l-miżura hija proporzjonali ma' lan meħtieġ li huwa meħtieġ ukoll ma jkunx hemm ukoll xkiel eh, jew aktar pis illi ikun qed jintefa' fuq il-konsumaturi jew fuq il-negozji iżda għalkemm aħna b'mod ġenerali naqblu mal-proposta aħna nixtiequ nisħu illi minkejja eh, varji tipi ta' titjib is-sistema eh, attwal tal-VAT għanda nuqqasiet kif ukoll piżijiet amministrattivi u għalhekk jeħtieġ li jkun hemm valutazzjoni mill-ġdid għaliex ir-realtajiet eh, ekonomiċi ġodda kif ukoll f'xejriet ġodda fil-frodi qegħdin iwaslu għal sfidi ġodda u għalhekk nistenna li il-Kummissjoni tevalwa mill-ġdid dawn ir-realtajiet il-ġodda u toħloq strateġija ġdida tal-VAT għal dak għandu xaqsa l-armonizzazzjoni xirqa ta' taxxa. Fl-istess waqt il-prolungazzjoni l-essenzjoni ma tix tkun eh, u koll ta' ehm, xkiel biex bekk ikonna għafas mal-ar jista' jkun qabel ma l-estensjoni tiġi fit Jina Jiena tassew nemmen illi il-rapport Monti dwar strategija tas suq intern għandu jkun linja gwida f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Thank you, Oli Schmidt. Grazzi, kollega Schmidt. Smith. Grazzi ħafna, Iva, naqbel ma' sur kaza Napoġġa. Ma tantx għandix inżid iżda nixtieq ngħid li meta jiena naqat fil-Parlament fid-99 is-Sur Bolkestein kien ipprova jniedim l-ġdid is-sistema tal-VAT. U huwa kellu falliment dan il-qasam sfortunatament u nafu Eh, din hija kwistjoni komplessa ħafna. Jiena nemmen li il-VAT m'għandix eh, b'xi mod eh, tmexxi dak kollox li konsumaturi jixtiequ jakkwistaw jagħmlu f'ħajjethom, iżda jiena wkoll fil-partit tiegħi mar nexxilix. Iva, hawnhekk madwar l-Ewropa naraw li għandna naqra kaos u jiena naqbel ma' Sur Lange dwar um, l-idea tal-naqsu l vjeti għal ċertu restaurants. Iżda, Ivan, kif pajizi l-ħodor edin jiproponu din il-ħagġa. U nasab li hija eh, nasib li għaddija tajba, ħbibtija jasbu li għaddija tajba anki s-sidin ta' restaurants għet jgħidu Iva l-marġin u għazajr u la tajjeb ħafna iżda il-konsumaturi eh, mus se jkollhom benefiċċju minn dana kollu. U allura naqbel, iżda naħseb u din hija konklużjoni tiegħi li għanna natu messaċ b'saħħtu lill kummissarju li huwa jrid jipprova jagħmel dak li prova jagħmel Sur Bolkestein. Iżda kollegi hawnhekk aħna li mbagħad irdu nappoġġawh. Ma minniex hekk l-aħħar darba. Għaliex ir-riżultat ta' din l-iskema ġdida ta' Sur Bolkestein ma kienx li konna eh, tariffi inqas ta' VAT għal kontrarju iktar mill-istess ħaġa. U kena aktar possibiltajiet tal-istati membri li kollom funzjonijiet ġodda għal VAT u għalek appoġġ sieħa sur kaza. Right, Mrs. Luling, you have the floor. Jura Luling. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour... Merci euh, euh, Hafna, President. Jena u koll nishti nifraħ li rapporter li sur kaza Naqbel mal-linja tiegħu li nestendu nagħmlu estensjoni sal-30 ta' Diċembru l-arranġament attwali u nafu li din mhix ħaġa ideali. Meta aħna stabilejna din ir-rata minima fil-93 konna nafu li ir-rati Jis kienu se jerslu iktar viċin lej xurxin pala riżultat tal-distorzjoni fil-kompetizzjoni, iżda dak ma seħx. Għalix minn flok, rajna aggravazzjoni ta' differenzi. Kummissarji differenti, Bolkestein, Kovac, dak li huma ipproponew kien li nżidu l-VAT u naqsu t taċċu ta' sisa fuq l-alkohol, it-tabak u l-fuel. Il-proposti tagħhom ma waslum kien u ma rnexxilhomx e, resqu soluzzjoni, jipproponu soluzzjoni li ċerti pajjiżi sempliċement għandhom tradizzjonijiet li ilhom jeżistu meta nġu għat-taxxi waffat meta wieħed jinkwita dwar il-frodi jridu naċċettaw li ħafna taxxi Mbagħad jistgħu jagħmlu effetti ħsiena għaliex nistgħu niġġieldu l-frodi kemm nistgħu. Mbagħad il-tweġiba mhux biss mhux dejjem tkun li aħna sempliċement inżidu t-taxxi dwar ir-rati imnaqsa ftakru d-dibattiti li kellna ma' Sur Bolkestein li qal li fejn fejn hemm dawn ir-rati imnaqsa. Ah, servizzi ta' tip labor intensive u għal il-mara tiegħu qalet li r-rata tal-VAT tnaqset Iżda għal dak li għandu x'jaqsam dawk eh, li jaħdmu fil-ħmija tax-xahar, iżda maraw ir-rati l-istess. Jiena notajt l-istess ħaġa Bolkestein qal illi li kieku ma kienx hemm tnaqqis fir-rata tal-VAT, il-prezzijiet kieku kienu jolew. xi kultant fi Strasburgu tara fuq il-menus tar-ristoranti illi tassew ma naqsu il-rati taħdom fi IT. Nishti reklama ċerti ristoranti f'Strasburgu, iżda iva jidher li kien hemm differenza. Għal dak nixtaqsam il-Ġermanja, jiena ma nistax nifhem il-kontijiet Ġermaniżi għaliex hemm rati differenti ta' VAT. Iżda Ovvjament dik hija kwistjoni tal-Ġermanja. L-Sur Kaza nixtieq ngħidlu illi ma nixtiequx aħna inħawdu kollox hawnhekk f'dan ir-rapport, ir-rati differenti, kwistjoni tal-frodi. Jiena naħseb illi ċel darba m'hemmx maġġoranza għal sistema definittiva tal-VAT għal dan intant naħseb li jeħtieġ li jkollna estensjoni ta' sistema transitora transitorja sal-aħħar ta' Diċembru tal-2018. Għal dak nxaqsan perspettiv finanzjarji li l-in mill-2013, Iva, għanna u kol dibattitu li għadu għaddej fuq Loan Resources. I also welcome. Grazie ħafna jina u kol nelqa dan ir-rapport tas-sur Kaza biex ngħinu lill-SMEs eh, dawn il-biżijiet ta' burokrazija u jien għandi rimarka zaħra x'namel hawnhekk il-VAT hija pis għal dawk is-servizzi u għal dawk il-prodotti illi jikkonsistu f'xogħol uman u li m'għandhomx servizzi li jitħallsu minn barra Allura menx materjal eh, żejjed jew servizzi mħalsa, ġifiri. Mem xejx tista' tnaqqas meta huma jagħmlu stqarrija tal-VAT. Ma nafx jekk din hija xi ħaġa li tista' tiddaħħal fit-tekst biex dawk SMEs, dawn it-tip ta' SMEs ma jkollhomx dan it-tip ta' taxxa żejda tal-VAT. I'm not sure whether the uh, Maybe the... Ma nafx jekk forsi l-Kummissjoni tista' tagħti sfond għal pjani ta' riforma tal-ġejjini dwar VAT. Mr. Grapponi. Euh, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais avant tout euh, souligner... Grazie, Sir President. Għamil xej, jina xtaqt najt illi dinja proposta teknika minna l kommissjoni biex nestendu bħames snin ir-rata minima standard tal-VAT Ġifiri, maħniġ qed ngħidu li nifdew diskussjoni dwar strateġija ġdida, sistema ġdida ta' VAT. Għalhekk il-Kummissarju Sur Xemeta għal mod ċar fi smiħtijaw tiegħu illi Green Paper titressa sal-aħħar tas-sena Green Paper li tkopri il kustjonijiet kollha imqajma fit-tekst tal-Parlament u dan jinkludi r-rati tal-VAT u l-operazzjonijiet intrakomunitarji. Issa jiena hawnhekk kemm xejn konfuż. Għaliex dan il-Green Paper se jasal sa l-aħħar ta' din is-sena l ma nafx għalfejn tibidlu id-data se jkun hemm perjodu ta' sitt xhur ta' konsultazzjoni, u mbagħad ikun hemm komunikazzjoni minn tal-Kummissjoni, ikun hemm konsultazzjoni formali mal-Parlament u mill-aspett ta' ċertezza ġuridika għall-operaturi jkun aħjar illi nżommu id-data eh, sal-aħħar ta' Diċembru 2015. Grazzi. Sur casa? Thank you, President. Yes, uh, I, I've listened. Grazie, President. Iva, jena smajt il-kommenti kolla tal-kollegi tija jawnek. Basikament eh, dan il-rapport et jittirizza zewċ kustjonijiet. L-ewel kustjoni, u naqblu dwar dan issa, illi naqblu dwar l-estensjoni ta' dan iż-żmien ta' ħames snin. U bat il-kustjoni l-oħra. Iva, jekk il-Kummissjoni se tipproponi dokument ġdid, proposta ġdida dwar l-istrateġija tal-VAT, allura Iva, irti konna konsultazzjoni hawnhekk. U ovvjament, aħna wkoll irdu nkunu involuti kull deċiżjoni li għandha x'taqsam mal-VAT. Issa nistgħu naqblu dwar id-dati, forsi nistaw eh, nbidlu xanna fil-proposta ta' hawnhekk iżda il-Kummissjoni il-ħin kollu trid tagħmel konsultazzjoni ma' dan il-Parlament kif ukoll ma' daw kollha involuti, inkluż il-settur tal-negozju għaliex hemm ċertu piżijiet illi aħna nistgħu nippruvaw nevitaw fil-ġejjieni. Allura, grazzi, Sur President, komment tal-aħħar, riklam eh, bxejn, id-delegazzjoni Maltija qed organizza l-ġimgħa ta' Malta kollox huwa bxejn, anki l-imbit, kulħadd huwa mistieden biex jattendi, grazzi. Mr. Kaza stated deliberately that Kaza ovvjament ħantaċ mill fattilli ovvjament il-President hawnhekk u Malti wkoll. Mela, l-iskeda hawnhekk għal dan ir-rapport għandna l-iskadenza 8 ta' Ottubru għal dan ir-rapport, konsiderazzjoni tal-emendi sa' 26 ta' Ottubru, l-votazzjoni flikon jittieħed fid-9 ta' Novembru, u mbagħad jista' jkun illi il-plenarja tiddiskuti dan nivotaw dwar dan jew f'Novembru jew anki Deċembru hemm probabilità li nitlu f'Diċembru dwar dan il-punt. Mela, nistgħu nifqu hawnhekk għada fid-disa nitkellmu dwar punt numru 6 li għandkom fl-aġenda. Anzi, jiskuża ruħu l-President. Right, we, we, where we have the proposed interim measures. Ah. First item. Għanna miżuri ta' interim, punt numru 7, dak nitrataħ fid-disa għada Il-votazzjoni flasra 10 nofs infakkarkom, ġibu il-karti ta'kom tal-votazzjoni ma'kom. <laughs> Survive. The first whole session I had. Thank you for the help. Much appreciated.